La seduta è ripresa. Inkomplu bis-seduta. Comunico l'esito. Nafżakom dwar l'esito eżitu tat-tieni votazzjoni. Numero di votanti. Numru ta' votanti. 704. Schede bianche. Votazzjonijiet li kienu nulli 37. Voti espressi 6. Votazzjonijiet 667 kollox. Maġġoranza assoluta meħtieġa 334. Il-kandidati kellhom dawn il-voti li ġejjin. L-Onorevoli Keller 119. Rego, Onorevoli Rego 43.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 Onorevole Zaradil. Onorevole Zaradil. 160. L'onorevole Sassoli. onorevole Sassoli kellu maġġoranza assoluta tal-votazzjonijiet li ntefgħu. l Sassoli è il nuovo presidente. U bekk l-Onorevole Sassoli President il ġdid tal Parlament Ewropew u nifraħlu u nawguralu għal mandat tiegħu u nistiednu jieħu fideh il-Presidenza tal-Parlament Ewropew. kollegi, eżis ħbieb, rappreżentanti tal-istituzzjonijiet, tal-gvernijiet, nisa u rġiel ta' din l-amministrazzjoni. Lkoll kemm intom tifmu l-emozzjoni tiegħi bħalissa meta jiena tnieħu f'idejja il-Presidenza tal-Parlament Ewropew jiena ġejt magħżul minn foskom biex nirrappreżenta l-istituzzjoni li għandha rabta diretta maċ-ċittadini u se tirrappreżentahom u anki tiddefendihom. U bekk rridu niftakru dejjem illi rridu dejjem fitxu l-ġustizzja, xi ħaġa li dejjem rridu naraw illi jkollna u nuru solidarjetà li dejjem trid tiġi żviluppata. Nixtieq nirringrazzja lill President Antonio Tajani għall ħidma tiegħu. Il suo grande impegno għall-impenn tiegħu. La sua dedizzjoni. Id-dedikazzjoni tiegħu għal din l-istituzzjoni. Voglio anche dare il benvenuto ai parlamentari. Nilqaw kol, eh, nixtieq nifraħ lil daw kolla illi edin jirrappreżentaw eh, l-40% fil-mija riżultat li huwa tajjeb, però nixtiequ, nixtiequ aktar. F'dan il-moment wara kampanja elettorali intensiva dejna leġislatura illi se ġib magħha ħafna responsabiltajiet għaliex ħadd ma jista sempliċement jikkontenta ruħu b'dak li għandna, il riżultat elettorali qed jgħidilna hekk u anki il-mod kif l-assembleja hija mamula hija xhieda ta' din il-ħaġa. U allura għaddejjin minn trasformazzjonijiet epokali għandna l-qatt fost iż-żgħażagħ, il-tibdil fil-klima, rivoluzzjoni digitali u anki bilanċi ġodda fuq livell dinji biex insemmu biss xi ftit mill-kwistjonijiet ewlenin li rridu niffaċċaw. Dawn kollha jeħtieġu idea ġodda. U bekk b'kuraġġ irridu naraw li naffrontawhom u bekk nkunu awdaċi fl-azzjonijiet tagħna. Irrid ikonna l-ispirtu dejjem ta' dawk li waqfu l-Ewropa u dawk li kienu jafu warbu l-ostilitajiet tal-gwerer biex iwaqfu dak kollu li għamel ħsara min-naħa tan nazzjonaliżmu biex ikollna proġett ta' slim, ta' demokrazija, ta' drittijiet, ta' żvilupp u anki ugwaljanza. In questi mesi dawn ix-xhur smajna ħafna dwar id-deklin ta' dan il-proġett biex bekk kien hemm diviżjonijiet u konflitti. U ukoll xi ħaġa li forsi tista' tkun biss xi ħaġa li niftakru xi ħaġa ta' dieqa li għandna niftakru fiha. Però iċ-ċittadini dejjem iridu jibqgħu jiftakru f'dan il-proġett straordinarju. L-uniku wieħed li jista' jwieġeb għall isfidi fuq livell dinji. Dawk l-isfidi li rridu nindirizzaw. Bekk irid ikollna l-forza biex aħna mill-ġdid inniedu l-proċess tagħna ta' integrazzjoni. Imbidlu l-Unjoni tagħna biex bekk tkun tista' twieġeb mod qawwi għal dawk l-affarijiet li jixtiequ ċittadini tagħna biex aħna nwieġbu għal dak l-affarijiet li ħasbuhom għas sens li għandhom fejn huma jħossu li forsi ntilfu xi ftit l-Ewropa tagħna. Niftakru fil-valuri tagħna ta' libertà, ta' dinjità, solidarjetà. Dawn huma valuri li għandna nfittxu ta' kuljum. Fiħdan u anki li l-inmu l-Ewropea. Eżis kollegi, Irridu dejjem niftakru aktar fid-dinja li għandna id-dmir li ngħixu fiha u għall-libertà li aħna ngawdu. U allura aħna rridu ngħidu dana kollu għaliex oħrajn fil-vant, fil-ponent, fil-nofsenar qegħdin ibatu biex jintebħu illi id-diversità hija xi ħaġa li tagħmilna aħjar u allura aħna l-Ewropej kburin fid-diversità tagħna u mill-ġdid. Għaliex irridu nagħmluha ċara illi l-ebda gvern ma jista' joqtol u din mhix ħaġa banali. Il-valur tal-persuna d-dinjità tagħha huma mod ta' kif aħna nkejlu l-linji ta' politika tagħna aħna fl-Ewropa rridu naraw illi ħadd ma jista' jsikket il dawk li huma kontrina il-gvernijiet l-istituzzjonijiet tagħna li jirrappreżentawhom iċ ċittadini huma l-frott tad demokrazija tagħna biex nażlu biex ikollna elezzjonijiet ħielsa. Ħadd ma jista' jiġi kkundannat għal fidi reliġjuża tiegħu jew għal filosofiji tal-ħajja tagħhom, jiġifieri żgħażagħ tagħna għandhom id-dritt li jivvjaġġaw, jistudjaw, iħobbu mingħajr xkiel. L-ebda Ewropew ma jista' jiġi umiljat, emarġinalizzat minħabba l-orjentament sesswali tiegħu. U fl-ispazju Ewropew anki b'modi differenti jrid ikollna protezzjoni soċjali li hija parti mill-identità tagħna il-mudell tagħna ta' ekonomija soċjali tas-suq u hija xi ħaġa li trid tiġi mnedija mill-ġdid. Ir-regoli ekonomiċi tagħna jridu jaqdu flimkien it-tkabbir, ir-rispett lejn l-ambjent, l-aspett soċjali, u allura ikollna strumenti adattati biex niġġieldu l-faqar, biex bekk nagħtu wkoll opportunitajiet ta' żgħażagħ tagħna u jkollna wkoll proċess b'saħħtu ta' konverġenza fost ir-reġuni u t territorji tagħna lkoll. Ir-rivoluzzjoni diġitali qed tbiddel mod eh, profond il-mod kif ngħixu, il-mod kif aħna nikkonsmaw, u allura għandna bżonn ir-regoli illi jkunu jistgħu jaqdu flimkien il-proċess teknoloġiku, l-iżvilupp tal-imprizi, il-ħarsin ta' drittijiet tal-ħaddiema u l-bidla fil-klima wkoll. Eh, twassal għal riski kbar li nafu x'inhuma B'hekk għandna bżonn investiment u teknoloġija nadifa biex b'hekk anki nisimgħu l-żgħażagħ li ħarġu jipprotestaw li ġew anki hawnhekk fil parlament tagħna biex ifakruna li m'għandniex pjaneta oħra d-dispożizzjoni tagħna u li rridu naħdmu. Naħdmu biex dejjem ikollna gwaljanzi bejn is-sessi nħarsu l pożizzjoni tan-nisa u tal-irġiel fid-dawl tal-politika u l-ekonomija tagħna. Sinjuri dan u dan din wara kollox hija sejħa tagħna fejn irridu nsibu regoli li jenuna u aħna rridu naħdmu biex ikollna dawn ir-regoli, però dan kollu mhix xi ħaġa li qed issir mingħajr raġuni għaliex aħna bħala Ewropa irridu nagħmlu ix-xogħol tagħna. Jiena prodott ta' l-istorja, jiena wkoll naf illi fil-passat tagħna aħna kellna niġġieldu jiena tifel, tifel ta' omm li hija ta' 20 sena telqet minn dara u sabet rifuġju fih dan familji oħra frott tal-gwerra. U allura din hija l-istorja ta' ħafna familji oħra, familji tagħkom. U naf illi jekk aħna naqdu flimkien l-istejjer tagħna u dawn nirrakkontawhom waqt li nixorbu tazza birra flimkien, il-kol kemm aħna niftakru li aħna tfal prodott tal-istorja. L-istorja hija miktuba fuq l-uġieħ, fuq il-dem ta' żgħażagħ tar-Renju Unit illi nqatlu fin-Normandija fuq il-xewqa għal libertà u anki r-rieda biex ikollna ġustizzja tal-vittmi tal-ghettos ta' Versavia fejn kien hemm ir-rebbija fil-pajjiżi tal-Vant fejn kellna hemmhekk ir-rivoluzzjonijiet u anki fuq il-valur tal-fraternità biex dejjem naraw illi nkomplu nożżu l-umanità l-ubbidjenza ma tistax titqis bħala virtù. B'hekk maħniex xi inċident tal-istorja, iżda tfal ta' dawk li rnexxielhom isibu ir-riżultat soluzzjoni għad-deġenerazzjoni nazzjonalista illi kienet xi ħaġa li vvelenat l-istorja tagħna. Jekk aħna Ewropej, aħna Ewropej għaliex inħobbu l pajjiżi tagħna wkoll In-nazzjonaliżmu però li jsir idealiżmu mbagħad iwassal għal virus. U dan jwassal għal konflitti li jqirdu. Kollegi, bekk għandna bżonn ta' viżjoni u allura għandna bżonn il-politika. Hemm bżonn il-partiti Ewropej biex bekk huma jkunu jistgħu tassew ikomplu jibnu d-demokrazija tagħna, però jrid ikollna strumenti ġodda wkoll dawk li għandna bħalissa mhumiex biżżejjed din il-leġislatura b'hekk trid tissaħħaħ il-proċeduri biex b'hekk il-parlament ewropew ikun protagonista tad demokrazija ewropea però m'aħniex qegħdin nitilqu mix-xejn m'aħniex qegħdin nitwildu mix-xejn l-ewropa hija bbażata fuq l-istituzzjonijiet tagħha għalkemm huma imperfetti jridu nirriformawhom xorta waħda ggarantixxew il-libertajiet tagħna u l-indipendenza tagħna L-istituzzjoni tagħna aħna se nkunu nistgħu nwieġbu anke għal dawk kollha li huma impenjati li jfirduna u allura illum hawnhekk fil-Parlament fil-bidu ta' din il-leġislatura irridu ngħidu li l-Parlament se jgarantixxi l-indipendenza taċ-ċittadini Ewropej. Huma biss ikunu jistgħu jiktbu d destin tagħhom stess. Ħadd għalihom, ħadd f'posthom jew f'postna ma jkun jista' hekk. Dan il-Parlament flimkien ma' ħafna kollegi li għandhom ħafna esperjenza u anki ħafna deputati li huma ġodda u nixtieq ukoll insellmilhom il dawn deputati ġodda għaliex rajt ħafna biografiji ta' dawn il-kollegi l-ġodda u jiena konvint illi għandna preżenza pożittiva ħafna hawnhekk. 63% ta' dan il-Parlament huma parlamentari li qed jieħdu postom għall-ewwel darba. Ħafna minnhom huma impenjati f'attivitajiet soċjali. Għandhom kompetenzi kbar, professjonalità kbira. U ħafna huma impenjati wkoll fil-ħarsien u d-difiża tal-persuni. U dan huwa qasam fejn l-Ewropa trid tagħmel avvanzi għaliex iridu nindirizzaw fenomeni ġodda fuq l-immigrazzjoni ħafna drabi hemm il-gvernijiet li jixtu responsabiltajiet fuq xulxin u ħafna drabi mbagħad jisna rridu nibdew mill-ġdid f'kull sitwazzjoni li taqgħu magħha. Sinjuri tal-Kunsill Ewropew, dan il-Parlament jaħseb li wasal il-waqt illi niddiskutu ir-regolament ta' Dublin u r riforma tiegħu għaliex dan il-Parlament ippropona din il-ħaġa b'maġġoranza kbira fl-aħħar leġislatura u b'maġġoranza kbira. Lo dovete ai cittadini tridu wkoll tisimawna. Iċ-ċittadini qegħdin jitolbu aktar solidarjetà fost l-istati membri. Però anki dawk il-persuni foqra rridu wkoll ma ninsewhomx għaliex din hija xi ħaġa li refatna fid-dawl ta' dak li qed jiġri fuq livell dinji. Sinjuri tal-Kunsill, kollox huwa fidejkom issa u bekk ma tistgħux tibqgħu tipposponu d-deċiżjonijiet għaliex dan joħloq indeċiżjoni fost il-komunitajiet tagħna. Iċ-ċittadini jkomplu jistaqsu fejn hija l-Ewropa, x'qed tagħmel l-Ewropa. U allura din se tkun xhieda li rridu nelbu ħafna posponimenti u element egoizmu wkoll. Parlament, Kunsill u Kummissjoni bekk flimkien Irid ikollhom id-dmir illi jwieġbu b'aktar kuraġġ għall mistoqsijiet tal-sażaħ tagħna meta huma jisaqsuna bleħen wieħed illi rridu niftħu għajnejna u rridu insalvaw id-dinja tagħna. U allura jiena nindirizzhom lil dawn iż-żgħażagħ dan il-Parlament illi se jibda l-attività tiegħu illum bħala punt ta' isuħ bħala punt ta' referenza biex intom ukoll tkunu aktar qalbina u telbu dawn l-isfidi tal-bidla fil-klima. Il-Kunsill u l-Presidenzi li ġejjin nixtiequ ngħidu li aħna dejjem se nkunu qegħdin nikkollaboraw magħkom l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom bżonn illi forsi jaħsbu kollox mill-ġdid u ma jitqisux bħala jkunu sitwazzjoni fejn joffru sitwazzjoni ta' xkil għall ewropa aktar maquda. Permezz tal-Kunsill Ewropew ukoll nixtieq ukoll insellem il-kapijiet ta' gvernu tal-istat 28 eh, stat membru illi jagħmlu din l-Unjoni waħda f'saħħitha. Dawn huma 28 eh, stat membru mill-iżgħar għall-ikbar illi iħarsu teżori li huma uniċi fid-dinja. il dawn huma persuni jiġu mill-bot u għandhom il-kultura tagħhom, il-lingwa tagħhom, l-arti tagħhom, il-pajsaġġ, il-poeżija tagħhom. Dawn huma uniċi. U dana kollu huwa l-patrimonju tagħna lkoll. Il-patrimonju illi ħaqqu r-rispett ta' kulħadd. U għalhekk, meta jiena semmur inżur dawn il-pajjiżi fisimkom, jien mhux se nkun distratt, u quddiem il-bnadar tagħhom u l-inni tagħhom jiena se nkun attent fisem dawk ukoll illi hawnhekk f'dan il-Parlament ma jurux dan il rispet Infine rivol. Fl-aħħar, insellem il-membri parlamentari tar renju Unit, dawk Britanniċi, jasbu x'jasbu dwar Brexit. Għalina li immaginaw Pariġi, Madrid, Ruma, il-bot minn Londra, hija xi ħaġa ta' diqa. Iva, kunu fuq dan. Bir-rispett kollu li aħna rridu nagħtu lill-għażla tal-Brittaniċi. Dan huwa passaġġ politiku li jrid jitwassal b'element ta' raġuni, bid-dialogu u bi ħbiberija, però dejjem irridu nħarsu r regoli u l prerogattivi rispettivi tagħna. Nsellem ukoll ir-rappreżentanti tal-istati illi talbu illi jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea it-triq tagħhom issa huwa indirizzat fil-għażla ħilsa tagħhom. Kulħadd jaf kemm huwa konvenjenti li pajjiż ikun parti mill-Unjoni u l proċeduri ta' adeżjoni għaddejjin u l-Parlament kemm il-darba fehem illi huwa sodisfatt bir-riżultati miksuba. U fl-aħħar nawgura l-amministrazzjoni kollha lil ħaddiema kollha ta' dan il-Parlament għandna għan għan li kellna fl-aħħar leġislatura ġifieri il-Parlament Ewropew ikun id-dar tad demokrazija Ewropea u allura għandna bżonn riformi, trasparenza, innovazzjoni. Ħafna riżultati ksibnihom anki dwar il-budget, però din il-leġislatura trid tagħti aktar azzjoni ta' xprum u biex nagħmlu hekk għandna bżonn aktar dijalogu fost il-membri parlamentari u l-amministrazzjonijiet u jiena sejjer nara li jkollna dijalogu bħal dan. Eżis kollegi, l-Ewropa għandha ħafna aktar xi tajt, però rridu nitkellmu flimkien. Jekk flimkien inkunu nistgħu naraw li s-servizz politiku jaqdi liċ ċittadini il-Parlament irid jifhem x xewqat il-biżat u r-rabja taċ ċittadini u anki l-bżonn tal-ċittadini. Jiena ċert li l-kol kemm intom se tagħtu kontribuzzjoni kbira għal Ewropa aħjar. Biex bekk din il-ħaġa titwilet magħna, maħkom, jekk aħna nkun nistgħu nagħmlu xogħolna b'qalbna u b'ambizzjoni. Grazzi. Grazie, allora cominciamo subito. Grazzi, mela ħanibdew naħdmu mill-ewwel. U jekk il-presidenti tal-gruppi jixtiequ jagħmlu xi kummenti, dan huwa l-mument biex tagħmlu dan. Onorevoli Onorevoli Weber. President, għannom tal-PPE jena nishti nifraħlek għal l-elezzjoni tijak. Aħna ħerqanin illi nikoperaw miegħek 200 miljon u wieħed dan huwa n-numru ta' nies li parteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej di kienet ċelebrazzjoni ġenwina tad demokrazija u aħna irċevejna mandat bħala riżultat tal dik l Aħna għanna ir-responsabilta illi nirrappreżentaw iċ-ċittadini ta' dan il-kontinent. Inti għandek responsabilta kbira jena nawguralek kull suċċess għas snin li ġejjin għandek Parlament Ewropew b'saħħtu illi se jappoġġak f'dan iż-żmien. Signora Garcia Perez. Grazzi ħafna, Sur President, għannom tal-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi, jiena nixtieq nibda billi nifraħ lil President Sassoli Sassoli għal din ir-responsabilità eh, xej ma jagħti iktar pjaċir lil persuna bħali eh, li jew eh, persuna li tista' tmexxi istituzzjoni bħal din aħna qegħdin nirrappreżentaw nisa u irġiel li jridu joħolqu Ewropa aħjar li jridu iktar Ewropa. Aħna rridu nissodisfaw l-istennijiet ta' ċittadini, ġifiri rridu nerġaw natuhom il-fiduċa u t-tama fil-proġett Ewropew. Għanna ħames snin qudiemna biex naħdmu flimkien nikkooperaw bejn il-deputati Ewropej differenti sabiex dan il-proġett jissaħħaħ sabiex l-Ewropa sir Ewropa ta' ċittadini, Ewropa tal-valuri, ta' drittijiet, tal-ugwaljanza u tal-ġustizzja. Issa jid kollox jiddependi fuqna. Inti se jkollok il-korporazzjoni sħiħa tal-grupp tas Soċjalisti Demokratiċi. Is-suċċess tiegħek se jkun is-suċċess tal-Parlament u s-suċċess tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Garcia Perez, President Cholos. Sur President, jiena nixtieq nifraħlek għall-elezzjoni tiegħek illum u jiena fiduċus illi eh, kif rajna mid diskussjonijiet tal-bira ħana se nkomplu naħdmu b'mod eċċellenti flimkien il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej din is-sena u, rrit illi ċittadini Ewropej għadhom jemnu ħafna f'dan il-proġett Ewropew u il-mandat tagħna għal din il-leġislatura jrid ikun illi il- nerġaw nibdew eh, ninnegozjaw anki f'dak li ġara fuq livell tal-Kunsill u rina illi hemm bżonn li nkunu pragmatiċi sabiex dan it-tiġdid eh, mhux se jiġi mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni imma huwa il-Parlament li rrid jagħmlu dan ix-xogħol. Aħna rridu nirrappreżentaw liċ-ċittadini u rridu nagħtuhom dak li qed jistennew minna. Il-grupp tagħna Renew Europe se jkun eh, msieħeb tajjeb fid-diskussjoni u aħna Eh, nixtiequ illi konna konferenza għal futur tal-Ewropa sabiex nirriflettu dwar relazzjonijiet tagħna maċ ċittadini kif nistgħu nqarbuhom aktar lejn l-Ewropa mhumiex innegozjati fil-kuruturi illi jridu jiddeċiedu min se jmexxi l-Ewropa, jridu jkunu ċittadini illi jgħidu tagħhom. Aħna se nappoġġawk aħna eżattament hekk se nagħmlu sa naħdmu flimkien għaliex irridu niskuraw illi dak illi aħna najdu fil-parlament jisir fatti fil-fatt sabiex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jarawhom l-affarijiet li aħna nagħmlu. Grazzi, Signora Kelly. Grazzi ħafna, President, u nifraħlek għall-elezzjoni tiegħek aħna ħerqanin li naħdmu miegħek. Naħseb illi eh, eh, Iva, drittijiet tal-parlament ja xaġa li rridu niddiskuta xaħna l-ħin kollu nitkelmu dwar id-drittijiet tal-parlament li rridu nsaħħuhom u nkatruhom għaliex dak ifisser li nkunu qegħdin insaħħu id-drittijiet taċ-ċittadini missa l-pożizzjoni tagħna qed tkun medda. Aħna rridu nkomplu naħdmu sabiex inkomplu insaħħu d-demokrazija Ewropea. Dan din hija responsabilità tagħna, rridu nkomplu naħdmu. Naħdmu anki biex nappoġġaw l-idea li xi ħadd bħala president tal-Kommissjoni kellu jkun spitzen kandidat imma aħna rridu naħdmu wkoll hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew għaliex il-Parlament lilna għandu bżonn biex nagħtu spinta li drittijiet demokratiċi rridu naħdmu aktar fuq it-trasparenza fih dan il-Parlament Ewropew. Ħaġa oħra li nixtieq eh, nistaqsik u nitolbok sur President u għanti tiftakar riżoluzzjonijiet li kellna waqt l-aħħar leġislatura dwar xanna namlu dwar il-fastidju sessuali li huwa hija problema u koll hawnhekk fil-Parlament Ewropew sfortunatament u jiena nixtieq nitolbok u nħeġġek biex dawn ir-riżoluzzjonijiet toħodhom bil- ehm, bis-serjetà għaliex da mhux affarijiet li għandhom jibqgħu fuq il-karta sur President aħna eh, bil-grupp tal-ħodor għanna xaħat nieqes mill-grupp tagħna li ma setax ikun hawnhekk għaliex l-istat membru tiegħu ma ressaqx ismu għall volja dana ġie maħtur bħala membru tal-Parlament Ewropew u għal raġuni li mhix eh, m'għandax taqsam xejn miegħu huwa ma setax ikun hawnhekk għalhekk jiena nixtieq illi terġa' tagħti lis sur John Keras id-drittijiet sħaħ tiegħu. Grazzi ħafna Sinjura Keller, Sur Zanni. Mm. Grazzi, grazzi ħafna, President f'dan l-inkarigu tista' jkollok l-onur illi tmexxi din l-istituzzjoni f'mument diffiċli fejn il-distak bejn l-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet tagħha u ċ-ċittadini għadhem jikbera li aħna ma rnexxinniex infemu l ċittadini illi l-istituzzjonijiet huma qrib tagħhom jiena apprezzajt il-kliem li użajt inti kemm fil-preżentazzjoni tiegħek u anke fid-diskors illi għamilt ftit momenti ilu. Iva, jiena naqbel Mija miegħek inti tkellimt dwar il-fatt li dan il-Parlament għandu jsir id-dar tad demokrazija Ewropea tkellim dwar drittijiet tal-minoranzi, rispett tal-idejat eh, differenti, il-koll huma għanijiet sbieħ ħafna u aħna beħsibna nikkooperaw imma dawn id-dikjarazzjonijiet eh, imorru kontra dak li għattinti li hemm bżonn ta' kordon sanitari li waqqaf ċerti partiti u ċerti gruppi parlamentari milli jkollhom aċċess għal eh, dawn il-pozizjonijiet il oljien illi suppost huma xorta waħda jkollhom aċċess għalihom jiena nittama illi minn dak id-diskors illi għamilt inti dan jisarra fumbat fil-fatti u fazzjoni. Issa jekk inti verament tridu illi dan il-Parlament isir id-dar tad demokrazija, jekk verament tridu tirrispettaw ir rida ta' ċittadini Ewropej illi taw l partiti ta' dan il-grupp miljuni ta' voti, jekk verament tridu illi tadottaw approċċ kostruttiv għandkom tappoġġaw ukoll il-, il nies mill-grupp tagħna għal dawn il-pożizzjonijiet għaliex huma wkoll għandhom id-dritt li jesprimu l-opinjoni tagħhom nittamaw illi il-klim tiegħek isarraf fazzjoni għaliex inkella ma nistgħux nitkellmu dwar istituzzjoni ġenwinament demokratika li verament irrispetta l-idea differenti ma nistgħux ngħidu li dal-Parlament huwa istituzzjoni li huwa verament dak illi talab minna il-talbu minna ċittadini Ewropej. Revoli Fittu. Grazzi, President, jena u koll eh, għannom tal-grupp tal-konservativi u reformisti nishtiq nawgurali kull soċess għal-ħidma tijak. Aħna nafu l-xurxin u għalek jena nista' nesprimi opinjoni pozittiva fuq dak li inti kapaċi tagħmel iva il-pożizzjonijiet politiċi nafu x'inhuma pożizzjoni tagħna hija ċara għandna pożizzjoni bħala grupp li hija differenti fuq ħafna mill-punti illi um, aħna ma naqblux fuq hawnhekk f'dan f'din l-awla, aħna nixtiequ li din l-awla ikollha rwol ta' protagonista fuq il-suġġetti l-iktar importanti u li il-metodu jinbidel jinbidel minn dawk il-ftejmiet li jsiru wara eh, bibin maluqin unbat jiġu għamnek biex jiġu approvati. Jahna nishtiqu li r wol tana jimbidel, jimbidel bil-mod kif inu organizzat il-parlament mill lażliet li jisiru sabiex jati viżibilità u saħħa lill-istati membri fil-proċess dawn id-diskussjoni fuq suġġetti tant importanti aħna lessi li nikontribwixxu, imma il-kontribut tagħna se jkun kontribut biex il-pożizzjonijiet isibu bilanċ ġdid u biex imbidlu il-mod kif inhi organizzata l-Ewropa bħalissa. L-Onorevoli Xildavan. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll nixtieq nifraħlek għall-elezzjoni tiegħek. Fid-diskors tiegħek inti semmejt bosta proġetti politiċi importanti aħna fix-xelluk tal-Kamra naqblu mar-riforma tas sistema ta' Dublin li jkun hemm iktar drittijiet soċjali fl-Unjoni Ewropea, iktar drittijiet tal-ħaddiema imma biex namlu dan hemm bżonn ta' bażi demokratika komuni u jiena nixtieq nitolbok għaliex jiena nemmen illi għanna bżon ta' aktar trasparenza fi xogħol li namlu fl-imkien rridu natu kas il-drittijiet demokratiċi ta' gruppi iżar u ta' deputati parlamentari f'dan il-parlament dana eh, rridu li inti tagħmel sabiex inkunu nistgħu naħdmu fuq inizjattivi progressisti eh, nizguraw li jkun hemm iktar eh, demokrazija fl-Unjoni Ewropea jkollna sistemi iktar ukoll progressivi. Nirringrazzjakom il-koll għal dawk l-interventi tagħkom. Issa nistaw nikkonfermaw b'mod formali il-gruppi politiċi, il-gruppi politiċi twaqfu il-grupp tal-PPE 182 membru. L-Alleanza Progressiva tas Soċjalisti Demokratiċi fil-Parlament Ewropew 144 vot. Il-grupp Renew Europe 108 membru. L-Alleanza tal-Ħodor 74 membru. Il-grupp ID 73 il- Reformisti 62 membru. Nordic Green Left 55 eh, membru u 57 mhux um, tal-linjati. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda skont ir-regola 147 eh, dina eh, intbatitilkom aħna ma kellna ebda talba biex din, l aġenda tiġi emendata u għaldaqstant nistgħu inqisuha bħala adottata. Issa ngħaddu għall kumitati dawk favur jogħġobkom. Dawk kontra astensjonijiet għaddiet. U issa irridu nagħmlu l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew għall l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti l-iskadenza għal tal-kandidaturi hija fit-tlieta neqskwart tal-lum u l votazzjoni ssir fl-erba neqskwart il-kandidaturi jridu jintbagħtu lis segretarju ġenerali Viċi Segretarju Ġenerali fl-uffiċju 101 l-uffiċju Open Space tal-Presidenza fil-binja Louis Weiss. Is-seduta għalissa hija aġġornata u nerġgħu niltaqgħu fl-erba neqes kwart. Grazzi. Bene.